introduzzjoni ta' restrizzjoni temporativi dwar l-istorbju fl-airports tal-Unjoni. l honorable Lightfield għal erba' minuti. Grazie ħafna jgħid niprova nagħmel nista' jgħid Lightfield. Din il-leġiżlazzjoni aħna għandna nkunu ċari dwar dak li mhijiex miġ dwar l-indaħlu standards ġodda għal kejl tal-istorbju fl-airports, mux dwar da' laqqas mandax taqsam ma e, valazzjoni ġdida ta' xi e, evidenza xjentifika. Din hija dwar il-Kommissjoni u dak li huma jixtiequ jgħajmu dwar l-istorbju u jew miżuri biex naqsu l-istorbju fl-Unjoni Ewropea kollha. E, nafu li l-Kommissjoni għandha xi dubi, xi mistoqsijiet, inħabba li hemm eh, miżuri jem kejl differenti bej u ieħor. Hemm definizzjoni differenti u dan jisaj wassal għal ta' ċertezza għal daw kollha partijiet interessati kollha dak huwa il-fond ta' dan. L-intenzjoni hija ħaġa tajba, imma meta l-Kummissjoni tkun tagħmel xi ħaġa ħafna drabi sfortunatament taġixxi b'forma sproporzjonati, ma tifhimx li l kummissjoni m'għandix tirregula kollox. Aħna għanna niftakru dak li rridu il-Komissjoni, dak li rridu e, leġislazzjoni li jippermetti li aħna nkunu nistaw nikonna mezzi biex inkejlu fl-airports u naġixxu kontra l-miżuri jekk dan ma huma xerqin. U jkollna proċedura biex daw il-punti kollha jkunu koperti ta' kemm ikunu eh, soluzzjoni adekwata. Il-maġġoranza tal-Kamra ħassit li dat tip ta' miżuri ma jagħmlux sens. Għandu niftakru li hemm ħafna miżuri li ħafna fl-Ewropa ma jriduhomx, ma jixtiequx li l-Unjoni Ewropea eh, daħħal imneħra f'affarijiet li mhumiex affarijiet tagħhom affarijiet li huma responsabilità reġjonali u nazzjonali għalhekk flimkien mal-Kommissjoni u flimkien mal-Konsill irnexxilna nsibu soluzzjoni jiena nixtieq ngħid li din is-soluzzjoni ta' tieħu nota tal-punti kollha li jiena mill referenza li hemm jiġifieri ma nixtuqx li jkun hemm intħejl minnaħa tal-Kommissjoni Ewropea dik l-ewwel Issa l-miżuri għandhom jiġu siru li jsiru fil-livell nazzjonali li hija ħaġa xierqa wkoll imma wara li għadda hija possibbli li l-Kommissjoni tkun tista' tiġbor informazzjoni ta' ġorna ruħa dwar dak li di jiġi u tagħti l-opinjoni tagħha. Għalhekk naħseb il-pakkett jagħmel sens. U għal darba oħra ninkun ċar l-għan ta' dan l-eżerċizzju, l-għan tal din l-leġizlazzjoni mhuwiex li jinterpreta l-affarijiet mill-ġdid, jew jirregola l-affarijiet mill-ġdid jkun hemm regolamenti oħra u direttivi oħra li jkun iżeċċir għal dan. Issa jekk din tagħmel xtens li tagħmel dan, issa ħaġa oħra. Xogħolna f'din l-okkażjoni hija niżguraw li l-prinċipju tas sussidjarità jiġi rispettat fil-prattika. Jien nixtieq nieħu l-opportunità biex nirringrazzja l-rapportess shadow tiegħi aħna kellna approċċ verament kostruttiv fix-xogħol tagħna U fl-aħħar dak li għanna huwa rezultat pozittiv li tam u jagħmel sens minn lat politiku li aħna qed naġixxu flimkien, forsi konna approċċi differenti, ma ħdimna flimkien u wasalna riżultat tajba. Grazzi ħafna lill-kollegi tiegħek, grazzi. Grazzi ħafna sur Lajfrit. Il-Kommissarju Kollas. Onorevoli membri, President, jena nappoġġa l-ftejn bejn il-Konsil u l-Parlament dak li sulla fit għadu kem ofra. Nishtiq nifraħ l-rapporter u x-xedu rapporter u xedu rapporter għax tamu. Il-Parlament Ewropew irnexxielu imexxi r rezultat tajba biex ikun hemm iżed viżibilità mill-laħa ta' ta' saħħa u parteċipazzjoni tal-pubbliku iżjed eh, eh, ċara fil-proċess. Il-Kommissjoni kella mizzjonijiet bi pempju forsi għal ċerta ehm, aeroplani li ma tantx jirrispetta dak li hemm u li kulħadd għandu jirrispetta eh, eh, il-proċess kif wieħed jirrestrinġi traffiku. Imma daw ir-regoli dwar ta' regoli fl-erwi ħaj ħarsu li ċittadini mill istolbju mill-airport l-huma l-autoritajiet nazjonali li jihdu deċiżjonijiet fuq ir-restrizzjonijiet ta' traffiku fl-airport. il regolament fuq il-disturbju fuq il-ħoss u jaqblu ma l ħjar li jkunu l ħjar prassi tal europa biex jkun tajjeb għal partijiet kollha u jkunu deċiżjonijiet li huma effikaċi wkoll. Di regolament jippermetti li l-prattika uh, tal-Unjoni Ewropea tkun waħda ta' approċ bilanċat li jippermettilna nimplementaw ftehim ta' Stati Uniti u l-Unjoni Ewropea eh, dan riżultat pożittiv pozittiv il-Kommissjoni għamlet dikjerazzjoni dwar il-direttiva ta' ħoss għall-ambjent u dan dikjarazzjoni turi l-interess li għandha l-Unjoni Ewropea il-Kommissjoni għal kwistjonijiet ta' saħħa kif ukoll kif għanda u koll f'moħħa il-Parlament. Grazie. Grazie ħafna tassew, Kummissarju Kallas, issa fissem il-gruppi għal żewġ minuti l-Onorevoli Galler. Grazzi, Sur President. Jiena konvint illi il ftajim fuq id-dispożizzjonijiet għal limiti fl-aeroporti fl-Europa dinija aħbar tajba għal-ċittadini mod partikolari dawk li jiexu viċin aeroport pali fa' Frankfurt per eżempju. Naħseb li l-rapporter diġawara xinu ma l-elementi prinċipali jiġifieri li aħna qegħdin nimplementaw bisħiħ il-prinċipju ta' sussidjarjetà għandna approċ bilanġat li għadniħ mar prinċipju ta' sussidjarieta u naħseb li huwa importanti li meta noħolqu meta jkun hemm ħafna ħsejjes għandna dan aħna niġġilduhu nillimitawh. Naħseb li l-parteċipanti kollha ħadu nota ta' dak li kellha xi tajt il-Kummissjoni. Imma d-deċiżjoni tittieħed fil-post. Diġà is-semma huwa importanti ħafna wkoll li s-saħħa, protezzjoni ta' saħħa tkun ikkonsidrata għanna għarrija mill-Kommissjoni li l-effetti tal-ħsejjes fuq il-saħħa Dan rajni ukoll rridu nikkonsidraw ħanka mid-direttiva dwar l-ambjent. Huwa importanti li fl-ajruporti dawk l-inġenji tal-ajru li jkunu jikkażaw ħafna storbju jiġu eliminati eventwalment u dak U skont dan id-dokument fil-futur anke il-pubbliku se jkun informat minn dak li qed jiġri. Iva, aħna fuq il livell ġenerali nilqgħu dak li għandna f'dan ir-rapport, naħseb li hawnhekk ukoll qegħdin niżguraw li għandna nżommu fiduċja fl-awtoritajiet anke fuq din il-kwistjoni ta' medjazzjoni li importanti f'numru ta' setturi u li din għandu jkollha ir-rwol importanti. Nixtieq nirringrazzja lir-rapporter u l-kollegi kollha li kienu involuti f'dan din ir-rakkomandazzjoni. Grazzi ħafna Onorevoli Galer, issa għal minuta u nofs l-Onorevoli Liberazzki. Mikrofonu. Grazzi ta' sew, jina nishtiq nifraħ li rapporter għalix huwa ħija dokument eċċellenti ħafna nishtiq nifraħlu għas suċċess li huwa kiseb f'din il-kamra meta l-onorevoli Kallas qabel illi l-argumenti prezentati hawnhekk huma tajbin, aktar flessibilità għall-istati membri, aktar kura għal kustonijiet tas saħħa u aktar involviment ta' dawk li jiexu viċin l-aeroporti. Naħseb għalek li dan huwa din dan diġa huwa suċċess. Dawn il-fatturi għandhom ikunu deċiżivi. U l-onorevoli Kallas diġa qabel magħhom Jiġifieri jkun hemm involviment biżejjed tal-Unjoni f'dawk il-kwistjonijiet li huma importanti. Issa aħna qed ninsabu f'kampanja elettorali u ċ-ċittadini jħossu li l-Unjoni qed timponi ħafna affarijiet, però kultant l-Unjoni solvi wkoll problemi din l-inizjattiva għandna kanħalluha f'idejn eh, l-ċittadini tagħna. Dan ukoll wera li dan it battitu se jkun ta' suċċess. Naħseb il-kustjonijiet tas saħħa għandhom u, u standards tal-ejxin ta' ta' tagħna għandhom jissemmew u jendnu pjaċir li dawn qed jiġu msemmija, però aħna maħniex qegħdin nirregolaw partijiet eh, li huma żgħar qegħdin nagħmlu dan b'mod ġust u xira. Grazzi ħafna Onorevoli Liberaski, l-Onorevoli Meissner għal minuta u nofs. Grazzi Onorevoli. President, jina u koll nishtiq nirringazz l-Onorevoli Lightfoot. Jina, għet nitkellem fissam li kollega tijaj tal-grupp għaldi. Aħna pjuttost uda fuq dan il-sujġet, il-trasport tal-ajru naħseb li huwa eh, importanti ħafna u eh, Kif nistaw aħna nkampaw ma dan il-volum ta' traffiku? Kif nistaw namlu l-aħjar arranġamenti għal landing strips, per eżempju, fil-waqt li nirrispettaw il-persuni li jiexu fiġin dawn l-airports, dawn aeroporti. Għanna approċ bilanċatu jina dan il-għaw l-IKO u suġġeriet dan l-approċ bilanċat u dawn irridu nikkonsidrawhom kollha kif ser ninvolvu dawn ir-rakkomandazzjonijiet u suġġerimenti kollha is-saħħa taċ ċittadini ix-xogħlijiet u l-elementi kollha importanti aħseb li għandna approċċ tajjeb. Aktar kmin illum tkellimna fuq il-fuels alternattivi. Fl-ajruporti fil-futur dan jista' jgħinna għall elettromobilta' madwar l-aeroporti dan ikun mod tajjeb li bih aħna nlimitaw l-istorbju fl-aeroporti. Issa, najpens u l-titjiriet dawn iridu jiġu deċiżi eh, fuq livell nazzjonali. Kull aeroport għandu il-tħassib tiegħu, għandu il- għandu tħassib tiegħu u għalhekk dawn l-affarijiet għandhom jiġu deċiżi mill mill-stat membru nifsu. Issa għaddu għall-onorevoli Lichtenberger għal-minuta. Grazzi, tassew jina nishtiq nirringrazzja lil kulħadd inkluż il-kollega Leichtfried, għaliex flimkien mal l-koll ħadem bisħieħ. Nishtiq nirringrazzja anke lil konsil li jivvota favur din ir-rakkomandazzjoni għaliex issa irnexxilna eh, Nixxina namlu xi ħaġa biex nintervjenu fil-kustanijiet relatati ma' l-istorbju f'ajruporti. Nasab dawk kollha involuti f'dan huma konxi ta' xa jiġri. Però sfortunatament dan fortunatament, jina qed ngħid sfortunatament dan l-approċ bilanċet u hawnhekk għalfejn qed sfortunatament għaliex mawx proibizzjoni fuq it tirit bil-lejl Imma forsi per eżempju għanna dawn it-twiqi li jillimitaw l-istorbju. Xort għalek għanna din il-problema, problema li tista' testendi għas setturi l-oħrajn u kol. Għalix jekk nibdew nħarsu per eżempju lejn id-dritt tas saħħa lejn id-dritt ta' ambjent eh, aħjar, dan ma nistawx nħalluh f'kollu fidejn il-kumpaniji qegħdin nattakkaw l-affarijiet il-ħżiena, l-emissjonijiet u dawn l-affarijiet kollha kollha jistgħu jistandu għal setturi oħra bħal trasport u l-ikel. Grazzi ħafna onorevoli l onorevoli Foster. Naseb li l-onorevoli Lightfried għamel biċċa xogħol tajba. Aħna diġà ninsabu f'konformità mal-approċċ IKO u importanti li nibqgħu nagħmlu dan il-mod li biħna nillimitaw l-istorbju fil-settur tal-ajru huwa billi aħna naħdmu ma' Single European Sky. Il-manifatturi fil-settur tal-ajru e, u anke dawk li manifatturaw il-magni Edu kopri naħdmu maħħom, aħna għana tħassib ta' kif kien dan il-rapport, imma jkolli najt li dan it-tħassib kollu tagħna naġi indirizzat. Is-sens komun mxejna ma' sens komun u irrispettajna l-opinjoni tal-maġġoranza. Issa fl-ICR aħna lest li nappoġġaw dan ir-regolament u anke nixtiequ nirringrazzjaw l kollegi tagħna u xedu rapporters tal-irwol li kellhom f'dan ir-rapport. Grazzi għal darbohra sur Leichtfried. Grazzi l-Onorevoli Foster. Taċċetta mistoqsija Mr. Rubik Grazzi, Sur President. Jiena għandi mistoqsija rigward ir-riċerka. Riċerka mbawta mill-Unjoni. Eh, eh, eh, riċerka mill-Unjoni. Kif qed nindirizzaw trasport tal-ajru? Taħseb li se jkollna xi informazzjoni dwar dan minn Horizon 2020? Iva, żgur li hemm xi tip ta' kontribut, dawk prinċipali huma li għanna Clean Sky li hija inizjattiva konġunta li aħna approvajna industrija ta' 1.4 biljun dollaru għal l-estensjoni ta' ġenji tal-ajru. Nasab li għalek għamilna pass importanti l-qoddim anke bl-implementazzjoni maġa ta' Cesar u Single European Sky dinja it-triq li għanna nimxur qoddim għanna l-odda kolla fidejna. Grazzi. Dank, Frau Kollegin Foster. Grazzi, Onorevoli Foster. Onorevoli, kolli mux ijata ta' unek għal stand, Onorevoli Marinesku għal zewġ minuti. Grazzi ħafna l iżvilupp sostenibli tal-trasport blajru jfisser adozzjoni ta' miżuri l-maħsuba biex inaqsu l ħsejjes għall-aeroporti li għandhom problema bil-ġestjoni ta' dawn ir-riżoluzzjoni relattiva tintroduċi bilanċ għal ħsejjes kif ukoll tistabbilixxi metodu koerenti l-prinċipju jinżam permezz ta' ftehim miksu mill parlamentu mill-Konsil f'Jannar ta' din is-sena li jippermetti li jkun hemm tnaqqis tal-ħoss mis-sors tal-magni tal-ajruplani u interventi wkoll fit-territorju kif ukoll restrizzjonijiet operattivi biex jiġu mħarsa l-obligi eżistenti l-miżuri maħsuba mir regolament il-ġdid huma bilanċjati anki mill-perspettiva tar-rispett tas-sussidjarjetà l miżura l-amir radikali u lanqas mid-distruttiva għal qasam tal-avjazzjoni. U għal dastant? xorta jista' jibqa' esir l-użu tal-ajruplani li jintużaw bħalissa din hija miżura ta' prekawzjoni biss u hija stedina wkoll b'mod li l-qasam iġeddet ruħu. U importanti wkoll ir-rwol tal-awtoritajiet nazzjonali kif ukoll reġjonali għaliex huwa impossibbli li wieħed waqaf skema ġenerali għall l-ajruporti Ewropej kollha jekk inqisu id-dimensjoni u traffiku differenti ħafna l-istrateġiji l-ġodda jridu jqisu tkabbir għam jikber ta' traffiku kif ukoll l iżvilupp demografiku ta' żoni ta' fejn l-aeroporti, l amministrazzjoni lokali u reġjonali apparti minn hekk irridu jisu il-pjan ġenerali. Dan huwa qasam li qiegħed kull ma jmur jikber huwa wkoll mezz ta' trasport veloċi kif ukoll qasam li garantixxi l-impjiegi. Ovvjament, jekk inqisu r-restrizzjonijiet kollha meħtieġa għas-sigurtà taċ ċittadini Ewropej kollha. Grazzi ħafna Onorevoli Marinesco u issa Onorevoli Nikolaxik. Grazzi tal-kelma restrizzjoni operattivi fl-aeroporti marbutin mal-ħsejjes. Dan huwa suġġett interessanti ħafna diskutejnieh u se nadottawh Kontenti li l-Unjoni Ewropea rispettat ir-regoli u regolamenti relevanti kollha. U issa qegħdin nippruvaw ngħinu liċ ċittadini li huma msalba b'ħsejjes jeskul ma jmur jizdiedu. It-titjiriet ta' billa għandhom jiġu ristretti apparti minnek, pero u għatajjeb li l-Unjoni Ewropea fl-imkien mal-Konsil ma tixtiqx li termonizza kollox. Aħna ma nixtiqux li kollox ikun l-istess kollum kien, pero nrispettaw s-sussidjarjetà. Apparti minnek inqisu u koll l-element ta' riskju għas-saħħa ta' ċittadini, grazzi. Grazzi ħafna, Onorevoli Mikolasic. Issa, KGDI. Huwa importanti li jkun hemm armonizzazzjoni tar regoli komuni rigward il restrazzjonijiet rigward il-ħsejjes fil-qasam tal-avjazzjoni. Huwa tajjeb li se jibqa l-element ta' sussidjarjetà u miżuri wkoll li raznu il-tittirid ta' billej. Nittama sal il-Kummissjoni tal-ġejjini se tippreżenta soluzzjonijiet konkreti għal dak li għandu xieqsam mal problemi tas saħħa kawżati mill-ħsejjes fl-ajruporti. Grazzi. Grazzi. L-Onorevoli Tikaw, Kommissarju Kallas s'issa. President, Onorevoli Membri. Grazzi ħafna tal kommenti tagħkom. Id-dibattitu tal-lum juri li huwa possibbli li nħuqu konklużjonijiet ta' suċċess bi proposti relatati mal-ajruporti. Din l-adozzjoni ta' regolament tal-ħsejjes tal-ajruporti nittamaw it-twassal għal negozjati bejn il-Konsil u l-Parlament il-ġdid kemm għal Ground Handling Services kif ukoll tal-lottijiet. Dan ir-regolament tal-ħsejjes jurina li huwa possibbli li jintlaħaq kompromess u ftehim tajjeb rigward ir-riċerka. Onorevoli Foster diġa semmi ġustament li aħna qegħdin nikkontribwixxu permezz ta' Single Sky skema li tnaqqas qed niġġis u ħsejjes. Qegħdin nikkontribwixxu wkoll permezz tar-riċerka u l-iżvilupp tal-magni xi ħaġa li wkoll għandha impatt ċar rigward il-ħsejjes. U kuntenti li riċerka fil-qasam trasport fil-fatt se tkun xi ħaġa finanzjata aktar milli kienet finanzjata waqt l-aħħar perspettiva finanzjarja. Grazzi. Grazzi. Issa Il-rapporter Onorevoli Leichtfried għal żewġ minuti. Grazzi, President. Mela. Naħseb li intqal kollox fuq il-kontenut tad-dossier, però neħu l-opportunità biex għal darba oħra nirringrazzja dawk il-kollegi kollha li ikkoperaw b'mod daqshekk kostruttiv fuq dan id-dokument. X'aktarx li din se tkun l-aħħar darba biex li se qed nitkellem għal dan il-mandat. Ħanejt xi ħaġa, hemm nies oħrajn hawnhekk. Kollegi tagħna li qatt ma ħadu sem, kienu kontra kollox u jaħsbu li rwol tagħhom huwa li jgħodu jilmentaw waqt il-plenarja. Jixtiequ jilmentaw drittijiet tal-Parlament Ewropew. In-nies tkellmu wkoll dwar il-possibilità li naħħu l-Parlament. Però aħna saħħaħna il-leġiżlazzjoni meta qabbel ma dak li ġi propost mill-Kummissjoni, dak li jixtiequ dawn in-nies huwa li ikonna leġizlazzjoni eħzen biex nizguraw li ċittadini ma jkunux jistaw jazlu minn joħroġ bil-liġijiet bażikament. Kollegi, dawn huma nies li huma kontra l-demokrazija fl-Ewropa. Jiena però ma naqbilx. Jiena favur parlament aktar b'saħħtu, aktar fiduċjuż u parlament li jġeddet id-demokrazija fl-Ewropa. Grazzi ħafna l onorevoli Lightfried. Dan jala id-debattitu tagħna u l-votazzjoni se nar l-erba fis-sitta ta' flasġija. Il-punt li jmiss fuq l-aġenda huwa dibattitu konġun fuq li kellu s-saħħa tal-annimali u tal-pjanti. Għanna rapport fuq id-dispożizzjonijiet fuq is-saħħa tal-pjanti u l-materjal riproduttiv tal-pjanti.